u jkollha dritt tal-ażil ukoll u ma jsirux iktar affarijiet ta' dan it-tip. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Kelly. Is-Sur Kelly kien l-aħħar kellim tagħna tal-one minute speeches u issa ser nadu għal punt tagħna li jmiss fuq l-aġenda ir-rapport tas Sur Man l isfida demografika u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Jekk joħġbok. Grazzi ħafna, Sor President, Signora Komissarju, Aziz kollegi, il-Komitat tax-xogħol ta' sinjal tajjeb ħafna. L-ewwel net flimkien permezz ta' pakkett importanti ħafna illi qegħdin nippruvaw intu bidu innovattiv ġdid aħna maħniex qegħdin naħsbu fuq eh, kulħadd fuq bażi individwali iżda nippruvaw naħsbu fuqna kollha flimkien għaddin għadin nippruvaw naraw li jkun hemm ukoll mezzi finanzjarji tajbin biżżejjed sabiex ngħinu l-istati membri. Għalli bekk nkun nistgħu imbastru l-ħtieġa ta' għajnuna finanzjari li ħajkonna Jista' jkun ukoll illi nridu naraw kemm huma għaljine il taxxi u fil-fatt rridu wkoll naraw li kunem hemm analiżi tajba biżżejjed illi nkunu nistgħu nikkalkulaw ukoll x'et ikunu dawn is-side effects negativ li aħna ma nixtiequhomx aħna l-istati membri kollha fuq livell Ewropew rridu jingħaqdu sabiex analizzaw dan kollu. Anka eh, l situazzjoni fil-pensjonijiet bħalissa ta' sinjal ċar lill kummissjoni u l-Konsil m'għandniex bżonn li jkun hemm l-età komuni, eta waħda li tapplika għal kull pajjiż tal-irtirar meta wieħed jista' joħroġ bil-pensjoni, jiena naħseb illi l-anzjani li għadhom jaħdmu m'għandhomx ikunu sforzati sabiex jieqfu mix-xogħol tagħhom minħabba illi minħabba li kwistjoni ta' età. Anka nafu wkoll illi l-ġmismawda fil-fatt qed tgħid ukoll li ma jistax ikun li nies ikunu eh, iġġudikati minħabba l-età, jkun hemm diskriminazzjoni minħabba l-età. Sa sena 2020 irridu jintlaqgħu Rridu nħirqu dawn it-tlet tajnijiet, l-ewwel net aħna nafu li din rridu li din il-kwota ta' ħaddiema li għandhom iktar minn 50 sena tit tiżdied apparti minn hekk din l-età komuni ta' Eh, tawi li wieħed li jista' jirtira qabel iż-żmien titneħħa u aħna rridu naraw ukoll illi dawn in-nies li forsi ftit huma ftit anzjani iktar mill-oħrajn jistgħu jibqgħu attivi fuq is-suq tix-xogħol jekk jixtiequ. Aħna rridu wkoll niggarantixxu l-opportunità eh, ta' xogħol li żgħażagħ kull eh, żagħżugħ illi idum ma idum minn xogħol għal erba' xhur irid irridu nofrulu opportunità ta' xogħol jew inkella opportunità ta' taħriġ. Importanti li nkomplu nappoġġaw nsaħħu ċ-ċittadini u speċjalment li żgħażagħ jekk huma ma jkollhomx eh, prospetti ma jkunux imħajra sabiex ikomplu jippruvaw janalizzaw u jinvestu fl-edukazzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll eh, ħarġet rapport dan l-aħħar u fil-fatt għalet li s-sena 2012 tkun sena dedikata għal nis li forsi għall-anzjani u aħna rridu noħol u koll kriterji ġodda għall-anzjani fil-qasam tal-assigurazzjoni kif ukoll meta wieħed jikri karozza kif ukoll meta wieħed jibbukkja xi vjaġġ barra mill-pajjiż. Xi vaganza rridu naraw li aħna ma nistawx fil-fatt nippermettu li jkun hemm iktar diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-età. U għal din raġuni aħna ressaqna din il-mozzjoni u apparti minn hekk aħna fil-Kumitat tax-xogħol dejjem provajna nanalizzaw numru eh, ta' eh, emendi fil-fatt turnexxielna naslu għal bosta kompromessi jina nirgrazzja l lill kollegi l ohret mill-partiti politiċi kollha tal-xogħol konstruttiv li għamlu aħna nistgħu eh, nkomplu naħdmu flimkien. Nittama li permessa ta' dan ir-rapport dwar il-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet aħna nkunu nistgħu nagħmlu pass importanti l qoddim Ringrazzjakom. Now I have several speakers. Għandi bosta kellima fuq il istatija tiegħi għall proċedura tal-KHDI ser nadi il-kelma lis sur Kelly. Nifraħ li sur Men għal proposti daqshekk importanti. Naħseb li l-iktar ħaġa importanti fir-rigward tal-anzjani hija li aħna rridu nibdu l-attitudni tagħna fir-rigward ta', meta l-persuni jirtiraw u li għandu jrid ikun hemm nies li jirtiraw b'mod gradwali jew inkella volontarju. Kien hemm xi ġimagħtejn ilu ġie persuna jkellimni qal li jirtira għatlu għandek 65 sena għalli lea kieku stennejt sa sena diħla kien ikolli imur bil, uh, nirtira bil-fors. Issa hekk jiena id-deċidejt wahdi għaxrit jien. Allura din xaġa naħseb li rridu nħeddu konsiderazzjoni każ bħal dan. Naħseb li Firigwajt eh, fir-rigward ta' Zaza, mod partikolari Zaza ġewwa pajjiżi huma dawk li iktar żvantaġġati ġewwa l-Irlanda. Għaliex? Għaliex hemm dejn kbir bħala riżultat tal-kriżi bankarja u minħabba li minkejja dawn għandhom edukazzjoni tajba għandhom m'għandhomx għażla oħra ħlif li jitilqu mill-pajjiż għaliex m'hemmx xogħlijiet ġewwa l-Irlanda. Għandna bżonn ta' innovazzjoni u kif qal is-sur men jekk dawn ma jkollhomx xogħol għal xi nies għandhom għal xi xhur dawn għandhom jintaw possibilitajiet. Madam Brinkevich Jute. Is-Sinjura Brikeviċuta. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter jena naqbel ma' ħafna dispożizzjonijiet hawnhekk li kellu rapport li għandu fir-rapport tiegħu fir-rigward tas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet iżda meta aħna nitkellmu dwar nies iktar anzjani. Jiena ma nasibx li aħna għandna neħu għal kollox dispożizzjoni li hemm fuq il-possibilità li tirtira aktar kmieni. Xi kultant in-nies jażlu jirtiraw iktar kmieni għaliex huma sforzati li jagħmlu hekk u jekk aħna naħsbu dwar il-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika nistgħu ngħidu li jekk tirtira kmieni jista' jkun tkun l-unika possibilità għal nies anzjani li jistgħu jitilfu xogħolhom. Arranġamenti tal-pensjonijiet huma differenti ġewwa stati membri differenti u jiena naħseb li nieħdu konsiderazzjoni prattika tal-istati membri kollha u ma nażlux eh, dik il-ħaġa li kollox japplika għal kulħadd. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja l tonas Men għall-xogħol tiegħu għall-kooperazzjoni tiegħu. Jiena kuntenta li ħafna mill-emendi ġew adottati. Rridu niffaċċaw il-verità li ħafna stati membri l-anzjani huma trattati ħażin huma abużati imma hemm modi oħra ta' kif wieħed anzjani se jiġi trattat ħażin fost dawn id-diskriminazzjoni ah, lek għana n nimplementaw tajjeb id-direttiva tal-Olimpijek, nis irdu jkunu jafu bid-drittijiet tagħhom. E, anka dwar l-età mandatorja tal-irtirat ma tist ma naħsibx li għatajb li għat jisforza l-anzjani biex jirtiraw jekk dawn ikunu jixti u jkomplu jaħdmu li nżommu l-pressjoni fuq il-konsil biex il-direttiva rizzon tali li fija diskriminazzjoni eh, marbuta mal-etta titneħħa l-anzjani għandhom ikollhom l-istess drittijiet eh, bħal kulħadd u ma tkomx tivvutaw favur l-emenda tal-IPP. Grazzi ħafna. L-istorjar. Grazzi ħafna Sur President u nixtieq ngħid proset ħafna lis sur Man tar dan ir-rapport eċċellenti li għamel jiena naħseb li ġustifikat ġustizzja u bejn il-ġenerazzjonijiet hija importanti ħafna u aħna rridu naraw li l-ebda ġenerazzjoni ma tittejx u tkun pisa ġenerazzjoni oħra, però importanti ħafna li nifmu il-loġika tal-familja fis soċjetà tagħna u din hija diffiċli li timmaġina li ħadd ma jkun ta' pisa ħadd ieħor. U aħna naħsbu li naturalment nafu illi eh, il-ġenerazzjoni li kuna tissir iktar anzjana tista' naturalment poġġi daqsxejn ta' pis fuq il-ġenerazzjoni iktar żagħżugħa. U daqshekk ieħor il-ġenerazzjoni l-iktar żgħar sa tpoġġi daqsxejn ta' pressjoni fuq il-ġenerazzjoni tan-nofs. Allura aħna rridu naraw illi il rapport illi għand niddiskutu bħalissa sewa pass importanti ħafna fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna Sira Figurejdu. You didn't ask for the floor? I have you on my list? <laughs> Sorry. It's okay. So Ma tlabx il-mikrofonu? Le, mela all right. Naddi l-mikrofonu lil xaħat ieħor Grazzi ħafna. Darit imam noħor Grazzi, President. Is-solidarieta bejn il-ġenerazzjonijiet hija deskritta tajjeb mir-rapporter eh, Miss Surman pensjoni tajba, diċenti, għandha tiġi salvagwardjata għall-anzjani eh, dejjem u għalhekk il-paragrafu design huwa problematiku għax qiegħed isejjaħal E, eh, sistema ta' pensjoni li tissejjaħ pay as you go minn flok sistema ehm, ibbażata fuq fondi għanna problemi bil-pensjonijiet fil-settur privat minħabba li ġa dawn ġew milquta quta fis-snin li għaddew tilfu aktar minn 20% tal-valur tagħhom. Kellhom ibiħu l-assi tagħhom b'telf biex ikunu jistaw jibqaw jaħdmu sistemi ta' pensjoni b'fondi huma prodott finanzjarju illi fih riskji sinifikanti u ma nistawx nistennaw illi kulħadd joqgħod iserraħ fuqhom sakemm isir anzjan. Mela, mill-ċeka Slovak, sur Mikolaxi. Grazzi ħafna il-bidla demografika taffetwa il-piramida ta' l-età b'medja ta' 1.5 eh, titfal eh, fl-Unjoni Ewropea eh, jider illi għaw l-inqasrata ta' twelit fl-Ewropa meta paragunata ma' dinja qed nara problemi fis-soċjetà illi jiskoraġġixxu lil nies biex ikollhom it-tfal huwa diffiċli biex wieħed irrikonċilja l-ħajja tal-familja ma' dik tax-xogħol għalhekk għandu jkun hemm inċentivi ta' taxxa biex nipromuovu din l-idea illi it-tfal ikollhom Um, e, il-nies ikollhom aktar tfal, għal ninkoraġġixxu wkoll xjuħija attiva, jiġifieri inneħħu il-diskriminazzjoni marbuta l età nilqa il-politika marbuta mal hija attiva illi tgħin il-ċittadini juhdu s-sib saħħitom u jipparticipaw fix-xogħol u fil-komunità tagħhom biex jgħixu wkoll f'dan l-ispirtu spiritu ta' solidarieta bejn il-ġenerazzjonijiet naddu issa għal żewġ kom eh, kalima rumeni. Grazie ħafna, Sir President. Iżza, żaza għand ħabtu ċumma problemi ta' jkun għati fit ċumma postiet posta xorġ ġdid. U anka għandna problemi għall-anzjani din hija xi ħaġa importanti ħafna l-politika tal-familja u l-politika soċjali. Jiena naħseb li l-kunċett ta' flet sigurtà u l-anijiet tal-istrateġija tas-sena 2020 għandhom ikollhom lan tal-kwota tal-xogħol ta' 75% din naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna din hija d-direzzjoni rridu nippruvaw nimxu Le, għajna naħseb li l-Kummissjoni t-traduċi wkoll li aħna verament ikollna iktar ċensimenti eh, preċiżi ħalli jkollna n numri preċiżi u anke l-indikaturi tal-Eurostat iridu jkunu introdotti. Jena nixti ngħidu proset is-surman lir-rapporter minħabba li semma aspett importanti ħafna f'dan il-qasam u apparti minn hekk irridu naraw ukoll eh, li insemmu l garanzija għaż kif ukoll il-pakkett tan nies li għandu iktar minn 50 sena. Grazzi ħafna Sir Lora. Grazzi ħafna Sur President, Aziz kollegi, fis-snin li ġejjin aħna ħajkonna nipruvaw nerbu sfidi ġodda minħabba l-kriżi ekonomika. U il-bidla demografika hija bla dubju ta' xejn waħed mill waħda mill-problemi kbar li ħajkonna nipruvaw insolvu aħna nafu li l-effetti ta' dan fuq iċ-ċittadini qegħdin jaffettwahom ħafna u iċ-ċittadini tagħna rridu nappoġġawhom. Dak għandu x'jaqsam il tagħhom u anke l-istrumenti finanzjari bħal fondi strutturali, u jiena naħseb ukoll f'dak li għandu x'jaqsam l isfidi aħna rridu nkoll nagħtu attenzjoni partikolari li żgħażagħ minħabba li huma fil-verità huma marbutin u jixtiequ li jsibu xogħol importanti ħafna li jom sabiex jibdew il-karriera tagħhom u aħna rridu illi fil-verità naraw illi hemm offerta tajba ta' postijiet ta' xogħol tajbin ħafna żgħażagħ. Hekk biss aħna nistgħu niggarantixxu illi iż-żgħażagħ tagħna jkun jistgħu jkollhom ġejjieni aħjar u illi anke f'dak li għandu xaqsam ir-rata ta' twellit li din tista' tiżdied anke fis-soċjetajiet tagħna li jkun hemm inqas inġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet. Mr. President, Onorevoli membri President, nixtieq nifraħ l-ewwel nett li Sur għal rapport tajjeb tiegħu għandu analisi komprensiva ta' sfidi li għanna u dimna f'dan il-qasam ta' demografija l-Komissjoni hija kuntenta ħafna illi jisemaw strateġiji biex l-istati membri jippreparaw għal din il-bidla demografika fil-rapport intati soluzzjonijiet prattiċi l-azzjoni eh, għal persuni anzjani il-50 plus, il-50 plus eh, proġektu ħafna ħafna oħrajn E semmi proposti interessanti u kol ta' kif jedi jagħti definizjoni ta' din solidarieta bejn il-ġenerazzjonijiet għax kifet inti dan għandu jkun għan tal-Unjoni Ewropea wara jidħol fis seħħ ta' Trattat ta' Lisbona kif ta' fil-Kommissjoni tiġa għanda żewġ inizjattivi Green Paper fuq il-pensjonijiet li ħadd jiġi segwita minn White Paper għal attivitajiet tal-ġejjini u l-proposta e basata fuq il-proposta tiegħek Surman biex e, namlu is-sena tal-2012 is-sena Ewropea attiva l-Kummissjoni tagħti rapport ta' demografija tielet wieħed u ħajjuri xejriet ta' dan l-aħħar ħanuru wkoll kif il-kriżi ekonomika affettwat lill istati membri biex jippreparaw għal din il-bidla fid-demografija fl-10 snin li ġejjin se jkun hemm bidliet oħra anka eh, il-persuni li twildu fil-baby boom waslu huma għal pensjonijiet. Eh, issa u kol għanna eh, l-isfond tal-immigrazzjoni u kol u dawnu ma kolla sfidi għal-istati membri. Jekk ma jirnexilniex Eh, nużaw il-potenzjal fil-demografija ħajkun għal problemi biex ilħu l-istraġija tal-2020. Irridu intejbu situazzjoni tassu għazza zaħn integraw l-immigranti u l-tfal tagħhom li promovu l-migrazzjoni marbuta għal-impjik u anka il-responsabil biex kulħadd jerfa' responsabiltajiet tiegħu. Dan eh, f'dan kollu l-Kummissjoni bil-forsi taħdem it-tfit mal-Parlament. Grazzi ħafna. Kollegi, id-dibattitu fuq dan il-punt issa huwa magħluq u il-votazzjoni ħassir għada. Wasanna issa għall aħħar rapport rapportana fis-sezzjoni